L-ewwel punt fuq l-aġenda huma d-dikjerazzjonijiet tal-Konsill u l-Kummissjoni fuq it-tħejjija għall-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-20 u l-21 ta' Marzu. Mill-ewwel ngħaddi l-kelma lil Sur Korkulas, il-President tal-Kunsill. Tradizzjonalment din il-laqgħa hija dedikata lill politika soċjali u ekonomika, però qabel ma